tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna, Sinur President, aħna naħsbu li maħniex kontra l-użu mill-ġdid tal-ilma, iżda din il-proposta tal-Kummissjoni qiegħda tippreżenta bosta problemi differenti l net il-trattament tal-użu mill-ġdid ta' l-ilma ħajkun immexxi mill-operaturi privati jekk kif qal il-Kummissarju ħajkun opportunità ġdid ta' negozju u naraw Irdu naraw x'ħajjiġi minħabba li huma naħseb ħaj interessom iktar il-flus milli saħħatana saħħa tagħna, ġifieri rridu noqogħdu attenti minħabba dawn huma proġetti li għandhom ikunu ġestiti mill-gvernijiet nazzjonali. parti minn hekk irridu naraw l-ilma li terġa tkun intużata mill-ġdid, ħat intuża għal agrikoltura kollha. Allura jekk ħannu nużawhom biss għal ċertu u ġuħtaraba mhux għal oħrajn, kif ħanoqogħdu attenti għal kontaminazzjoni? Apart minn dak jiena naħseb li ma nistgħux inkomplu għaddejjin bil-loġika illi kollox ħajkun e, mor miqisu fiż-żona rurali minħabba li dak kollu illi aħna qegħdin nitfgħu fiż-żoni rurali qed jerġa' jiġi lura fil plattana u fit-tazzi tagħna. Grazzi. Issa fisem il-ħodor għal-minuta is-Sur Skrelk. Grazzi ħafna, Signor President, Komissarju Vella, eżis kollegi. L-ewwel nett ippermettu li nirringrazzja lis sinjura Bonafè għar rapport eċċellenti. Flimkien mal isforzi tagħna ilħaqna rapport tajjeb u bilanċat. L-użu mill-ġid tal-ilma għandu effett fuq l-ambjent tagħna. B'użu ħażin nistgħu npoġġu f'dubju t tiġdid tal-ilma. Jiena kuntent li dan ir-rapport jirrikonoxxi dawn il-problemi, il-klima qed ikollha dejjem iktar effett fuq l-ambjent tagħna dan għandu effett ukoll fuq il-produzzjoni agrikola. Għanna l-ikbar interess li nerġgħu nużaw l-ilma mill-ġdid u dan partikolarment fuq il-gżejjer irridu noqogħdu attenti għall kontaminazzjoni tal-ħamrija u taż-żoni agrikoli, il-mikroplastiċi huma endocrine disruptors li spiss insibuhom fl-ilma billi nużaw. Grazzi ħafna. Il-kalima jmiss il rapport ta' Sinjora Bonafè huwa importanti ħafna għaliex jindirizza problemi dwar skarsità ta' ilma fl-Unjoni Ewropea. Dan huwa wkoll meħabba id tibdil fil-klima li għandla effett fuq il-naħa disfer tal-Ewropa, stress fuq l-ilma, fuq il-, -ilma, fuq il provvista tal-ilma u l-bdiewa huma dawk li l-ewwel ħallsu l-prezz meta s sistemi tal-irrigazzjoni jinxfu jiena favur eh, illi jkollna prassi tajba fl-użu tal-ilma u tajjeb li dan l-ilma użat mill-ġdid jitpoġġa l-irrigazzjoni rridu niżguraw il- kwalità tal-ilma jkollna standards għalija ħafna meta niġu għal eh, plastics. Irridu nipproteġu l-ambjent, is-saħħa tal-annimali tal-bnedmin u tal-ilma. Grazzi ħafna, issa fisem li jennef isur melan. Grazzi ħafna. Din dan ir-regolament propost għall-użu miġġid tal-ilma jindirizza suġġett importanti u dan importanti għal tliet raġunijiet. Hemm aħbarijiet folot dwar l-istress fuq l-ilma li jaffettwa terz tat territorju dan fil-verità huwa biss ġestjoni ħażina tal-ilma. Nippreferu li jkun hemm approċċ ta' ċiklu sħiħ tal-ilma u dan messu sar ħafna ilu. in-nuqqas tal-ilma li jintuża sabiex niġġustifikaw il-problemi fis settur agrikolu hija xi ħaġa tal-mistija. Grazzi ħafna Sur Liza l-minuta u nofs. Eżis kollegi, Jiena nista' ngħid illi għall-ilma ta' xorb, msajmi pa' xorb għandna regoli stretti ħafna jina jiena naħseb illi Mhux għal kull użu tal-ilma għandna bżonn l-istess regoli stretti għal din raġuni huwa importanti li jkollna possibiltajiet differenti ħalli naraw eżattament x'inhi l-aħjar ħaġa illi nagħmlu. Jiena naħseb illi u koll Eh, min jgħid illi jekk eh, forsi ma tix tinħaraq bix-xemx aħjar ma tmurx eh, fix-xemx issa din naraw illi illi kien hemm żona fejn hemm 8 miljun persuna li qed ikollhom provvista tal-ilma. Iżda din is-sena ma kienx hemm provvista biżżejjed, jiġifieri jiena naħseb illi għal ċertu pajjiżi li jaħsbu li qatt ma kellhom problemi minħabba nuqqas eh, ta' ilma u m'hemmx bżonn jaħsbu li m'għandx bżonn daw ir-regoli jridu jqogħdu attent minħabba li bidla tal-klima tista' tbiddel kollox. il ppa jixtieq li jkollna direttiva u mhux regolament ħalli aħna nkunu nistgħu nkunu daqsxejn iktar flessibbli ħalli nadattaw għax-xewqat tal-istati membri se naħsbu li hija xi ħaġa tajba li aħna qegħdin nużaw dan ukoll għal tiġijiet tal-ċittadini u tal-istati membri għandna bżonn tal regoli zemem xalfej, regoli stretti għal kull ambitu kif għandna għall ilma tajjeb għax-xogħol. Grazzi ħafna lil kulħadd. Grazzi ħafna l-Onorevoli Xarbu, grazzi. fil-mija taċ ċittadini jużaw eh, hemm dan il-bżonn tal-ilma, naħseb illi naturalment l-ilma qed jintuża għal ħafna affarijiet differenti għall-ikel, għax-xorb u anke għall-konsum in ġenerali. Jiena naħseb li d-direttiva fuq l-użu tal-ilma tgħid kemm huwa importanti li aħna nużaw l-ilma b'mod effiċjenti. Jiena naħseb illi għandna bżonn ta' ċertu regoli ċar, Jiena naħseb illi għandna bżonn illi jkollna l-ilma użat bl-aħjar mod. Jiena naħseb iżda li għandna bżonn ta' regolament ħalli naraw eżattament xi kriterji li jistgħu jkunu stabbliti fuq il-livell Ewropew għall-użu mill-ġdid tal ilma L-Onorevoli Grazie Presidente. Grazie President. Il-territorju tal-Unjoni Ewropea huwa suġġett tal-istress tal-ilma minħabba l tiftajiet tal-bniedem u tibdil eh, klimatiku. F'dal aħħar snin kien hemm miljuni u biljuni kbar ta' euros li ntilfu minħabba dan. Mhux biss kif intqal minn kollegi oħra, dan dan dan jiġri kullimkien u s-sena kollha anka innaħta fuq tal-Europa allura bla dubju l-ilma bħala riżors komuni u prezzjuż trid tiġi ġestita u mmexxija mod effiċjenti u trid issir priorità f'kull livell għal dawn hemm bżonn ta' normi komuni f'dak li għandu u eh, rridu nkunu pozittivi fuqhom u regolament tal-użu miġdiet tal-ilma għandha tkun okkażjoni li m'għandix tinħela mill-Ewropa. Aħna antiċipani, antiċipajna il-livelli minimi tal-użu miġdiet tal-ilma. Għalina m'għandux ikun hemm l-ebda riskju għall-art u għall għal prodotti agrikoli. Anka hemm ukoll il-mikroplastika li insibu fuq il-post. U rridu għal darba l dejjem inneħħu x'inhuma n-normi li jagħmlu ħsara lill biodiversità anka fil-ilma li jintuża mill-ġdid li huwa suġġett ta' dan regolament. Fl-aħħar nixtieq insemmi s-sustanzi tossiki perikolużi illi qatt qatt mandom jisibu posthom eh, qatt ma jkunu fi triqitom għal eh, prodotti agrikoli. Allura nixtieq ningrazzja l rapporter u għal eh, shadows. Iva għall-użu tal-mamil ġdid imma le għal perikli. Grazzi. Grazzi, President, rridu nimpenjaw ruħna favur il- is-saħat tal-bniedem u rridu nħallu d-dinja iktar nadifa mill-isibnija minnajr pero ma nidħlu fuq eh, biex naraw minuħati ta' xiex terz tal-territorju tal-Unjoni Ewropea ijet għandu stress għaddej minn stress tal-ilma imma dir regument għatmu sej se l-problemi kollha ma għal ewwel pass. Is-settur tal-agrikoltura huwa fondamentali għall-Unjoni Ewropea u għall-Italja. Huwa importanti biex jgarantixxi s-sostenibilità mingħajr ma jkun hemm eh, eh, spejjeż gravi għall-bdiewa. Hemm bżonn niggarantixxu s-sigurtà taċ-ċittadini u diffużjoni kbira tal-attività tal-rekupru. Madame Delay, une minute la Grazie ħafna, Signor President, Kommissarju, kollegi. Bħala parti mill-approċċ tal-ekonomija ċirkolari dan huwa rapport tajjeb ħafna nixtieq nirringrazzja lis sinjura Bonafè u l-kollegi tiegħi għall ħidma tagħhom. Lilin mill-kwistjoni ta' trasparenza u responsabilità il-ħtieġa illi jkomplu bir-riċerka u l-innovazzjoni nixtieq insemmi ħaġa importanti il- il-produzzjoni agrikola m'għandhiex tiġi affettwata mill-kwalità tal-ilma. Dwar l-ilma li jerġa' jintuża mill-ġdid, irridu ninformaw lil bdiewa sabiex jużaw l-ilma bl-aħjar mod fuq l-ġuħ tar-raba sabiex ma jkunx hemm effett ħażin fuq is-saħħa. Dan huwa importanti wkoll għall konsumaturi sabiex jaċċettaw l-użu mill-ġdid tal-ilma fil-katina tal-ikel irrid ikun hemm sigurtà u informazzjoni għal dawk involuti. Grazzi ħafna l-rapporter li konsidrat dan kollu. Grazzi ħafna se ngħaddu għall proċedura tal-kax tiegħi ngħaddi lill-kelma li sinju anzi lil Arnervli Foja. Grazzi ħafna sur Kummissarju sa mill-2008 il-Parlament Ewropew saħaq li Irridu nindirizzaw din kwistjoni li lin mill-ekonomija ċirkolari irridu naħdmu fuq din kwistjoni ir-riżorsi tal-ilma huma prijorità għall kummissjoni l-użu mill-ġdid tal-ilma fuq l-oġġett tar-rabandu jirrispetta l-ambjent u s-saħħa tal-annimali. Ġifiri, dan m'għandux ikollu effett ħażin fuq l-ambjent. Irridu naħdmu flimkien sabiex niżguraw li s-sistema taħdem. Irridu wkoll inġeddu l-faċilitajiet u l-infrastruttura permezz l-investiment. Is-Sur Kelly. Grazzi ħafna. Il-ilma jaqa mis-sema imur fil-baħar, jivaporizza jerġa' jaqa mill-ġdid, mhux però riżorsa infinita fil-fatt rajna wkoll nixfan kif l-Awstralja issa is-sena l-oħra fil-pajjiż tiegħi l-ilma kellu jiġi razzjonalizzat hemm xi kwistjonijiet li qed jiġu indirizzati anke f'Dublin. L-ilma huwa importanti ħafna u nilqa l-prattiċi ta' da rapport. Il-kulħadd refera l-ekonomija ċirkolari u l-użu meġġib tal-ilma ma' parti mill-ekonomija ċirkolari għalhekk huwa importanti ħafna li meta nkunu nistgħu nerġgħu nużaw l-ilma mill-ġdid fl-irrigazzjoni, fl-agrikoltura u l-kumplament għax huwa importanti ħafna lina rridu nieħdu ħsieb l-ilma dan eh, huwa rapport tajjeb li jiena nkun kuntent li nappoġġja grazzi ħafna. Grazzi. Bekk eh, nalqu l-proċedura tal-kaġdija jissana dil kelma l-survella. Grazzi ħafna, Sinjura President, mill-ġdid nixtieq nifraħ l rapporter is-Sinjura Bonafè, eh, għas suċċess li kellha fl-abosta tar rapport u nilqa l-appoġġ u l-idejat li trasqu u mill-membri ta' din kamra il-Kummissjoni segwiet id-diskussjoni ser teżamna fid-dettall il-proposti tal-Parlament Ewropew fid-dawl tal-passi li jmiss fil-proċess leġislattiv jiena nixtieq però nagħmel xi żewġ kummenti dwar il-kwistjoni tal-ħamrija Imnizza aħna għandna d direttiva tan nitrazza biex nipproteġu l-ħamrija u l-Kummissjoni qed issegwi l-implementazzjoni ta' din direttiva mill-qrib. Huwa diffiċli għalija li niġġustifika jew li nifhem kif prassi ħżiena tal-agrikoltura qegħdin e, jagħmlu dannu l-rizorsi li l-agrikoltura sostenibbli tiddependi minnhom xi drabi ma nagħtux biżejjed attenzjoni lill-problema meta ngħidu li l-Unjoni Ewropea qed taffaċċja skarsità tal-ilma hija l-planeta kollha li qed taffaċċja din problema u b'hekk il-ħtieġa illi naġixxu issa hija jerġi' iktar urġenti dwar l-ambitu tal-liġi proposta jekk dan ikunx limitat għall irrigazzjoni agrikola jiena nixtieq ngħid illi fil-aqsma possibbli l użu miġdied tal-ilma l-irrigazzjoni fl-agrikoltura hija l-iktar użu komuni madwar id-dinja. għanna għandna wkoll potenzjal fl-Unjoni Ewropea, però bħalissa dan mhux utilizzat il-Kummissjoni taqbel illi nerġgħu nużaw l-ilma għal anijiet oħra wkoll, però ir-regoli attwali ma jeskludix il-possibilità li l-istati membri jużaw l-ilma miġri tal-anijiet oħra wkoll. Aħna ċerti li ftejjin fuq ir-regoli ġodda jista' jinstab u jkun possibbli illi nikkompletaw il-proċess leġislattiv ta' dan id-dossier importanti ħafna ġella darba jidħol fis seħħ l-istrumenti ġdid ser jiffaċilita l-użu miġdiet tal-ilma u bekk nużaw il-potenzjal kbir u nneħħu l-pressjoni minn fuq il-ġbir tal-ilma minn taħt l-ilma u dan ikollu wkoll benefiċċji kemm għall bdiewa għall konsumaturi u għall industrija Il-Kummissjoni li saper n-negozjati u lesta li tappoġġa l-koġġeġġisaturi f'dan il-proċess. Jiena nispera nkun nista' noqgħod fuq il-appoġġ tagħkom fil-vot u grazzi tal-impen tagħkom fuq dal-fajl. Grazzi ħafna, Signor President. Signora Ayala Sander. Iva ħafna, Signora President, jina xtaqt bis najt nistaqsi jekk eh, survella eh, jistax jgħidilna meta direttiva dwar il-ħamrija kontaminata ser torroċ. Però dan huwa suġġett ieħor tajti Sinjor President. Ser nadilak il-kelma daqt. Però, Sinjura Grappini, si jiddispjaċini ma rajtekx il-proċedura tal-catch DI spiċċat ġifiri l kummenti tiegħek naħdom bil-miktub. Survella, forsi tista' tirrispondi għal dik il-mistoqsija mbagħad nikkonkludu dibattitu mm, bil-kalma tar-rapporter. Survella taqbel illi tirrispondi għall mistoqsija tas-Sinjura Ayala Sender? Il-kollega għandha punt jgħid is-survella kien hemm tentativi sabiex naslu għal proposta, però sfortunatament sissa ma konkludejna xejn. Però nwedek li ser nerġa' nipprova, però għandek raġun dwar dan. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Bonafè sabiex nagħlqu d-dibattitu. Nixtieq ringrazzja l-Kummissarju għal kliem ta' attenzjoni fuq da' suġġett imma jkolli ngħid illi anka dan għamlu sami bidu l mandat tiegħu. Grazzi wkoll l-kollegi li intervenew, mhux biss għax-xogħol li għamlu f'dan l aħħar xhur, imma anke il kliem tagħhom li juru illum juru sosten u appoġġ fuq das suġġett li hu daqshekk wiesa li qed niddiskutu li l-ħadd ma ħarab il-fatt li l-ilma huwa wisq prezzjuż. Ma nistawx nippermettu illi naħlu laqqas metru kubu ilma. Għalhekk għandna għandna dan jimxi fuq il-prinċipi tal-ekonomija ċirkolari anka l ekonomija ċirkolari ndaħlu wkoll l-użu tal-ilma. U dan qabel l-ewwel qabel kollox irridu eh, nifrankaw mill-użu tal-ilma u l-użu mill-ġdid anka mhux biss l użu agrikolu imma anka għall-użu ċivili bħal pereżempju il-ħasil tal toroq imma anka wkoll użu industrijali u li jekk ma naħaffux b'dil problem biex insibu soluzzjoni bħal dal-problema dan ħaj il-problema tiegħu ħad toħroġ ukoll fuq is-sistema ekonomika tagħna. Allura dan aħna rridu inresqu lej da suġġett investimenti u koll għax l-użu tal-ilma għandu bżon investimenti importanti. Grazzi ħafna d-dibattitu issa għana u l-votazzjoni s-sessir war nofsinar fil-fat fit-13 minuta ser nidu t-pawza qasira un batin inkomplu wara grazzi. Okay, colleagues, uh, could you all take your seats? So... Tajjeb ħafna kollegi, jekk joġobkom ħudu postkom sabiex nibdew is-sessjoni tal-voti. take your seats, we start. Jekk jogħġobkom ħudu postkom. So, colleagues, uh, the first we vote on uh, uh, Cote d'Ivoire uh, Fisheries Park. Mela, ser nibdew bil-votazzjoni fuq il-ftehim ta' subija fis settur ta' sajt bejn il-Kosta ta' lavorja u tal-Avorju u l-Unjoni Ewropea. Nibdew bl-ewwel vot. Votazzjoni miftuħa votazzjoni nominali. Disclosed. Votazzjoni magħluqa. Ir-rapport għadda. It-tieni votazzjoni fuq ir-rapport ta' Sur Ferreira, ir-riżoluzzjoni, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. għaddiet. Issa ngħaddu għal ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Marok. Għandna rikjesta mill-kollega Mercedes biex eh, jitkellem fil-qosor 30 sekonda. Grazie, Presidenta. Querido... Grazie ħafna, Signor President, eżis kollegi. Il-Human Rights Watch qed jgħidilna illi aħna issa ħanvutaw fuq ftehim tas-sajd bejn l-Unjoni Ewropea u l marokk illi qiegħed jikser id-dritt e, e, liġi internazzjonali aħna maħniex e, omnipotenti għal din raġuni aħna rridu noqogħdu attenti jekk verament jinteressana l-istat ta' dritt il-liġi internazzjonali u l-drittijiet tal-bniedem li dejjem aħna niġġieldu favorihom hawnhekk naħseb li rridu noqogħdu attenti għal dak li tgħidilna jgħidulna eh, Human Rights Watch. Thank you, and now we can proceed to the vote. Grazzi se għandu għal votazzjoni. Nivvota fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemm minu favur? Kontra? Astensjonijiet? Maddiċ. Let's check. Niverifikaw, Iva, mela, niverifikaw. Jekk joġobkom, ivvotaw, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Next we come to the vote. Issa naddu għal votazzjoni tal-kollega Kadek il-ftehim ta' subija dwar is-sajt sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u l-Marok dan huwa vot ta' kunsens, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U dan ġie adottat nivvotaw fuq ir rapport mill-kollega Nikolaj ftehim l prevenzjoni tas-sajd mhux regolat fl-ibra miftuħa fl-oċean Artiku Ċentrali, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Rakkomandazzjoni ġiet adottata. Issa għandna il- Rakkomandazzjoni tal-Rodriguez Pinheiro, protokoll tal-tejm dwar subija ekonomika, koordinazzjoni politika u kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Messiku. L-adeżjoni tal grazia votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Rakkomandazzjoni għaddiet. Ir-rapport ta' Sursala Franca għandna l-emendi tal-Kumitat bħala block vote minnu favur. Kontra. Astensjonijiet. Għaddew. Issa għandna emenda 45 d. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Naddu issa għal emenda 44 favur kontra astensjonijiet għaddiet emenda 46 d votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa m'għaddiex Umbat għandna l-emenda L-emendi tal-Kumitat 37 u 38 favur kontra astensjonijiet għaddew. Għanna votazzjoni nominali fuq il-proposta tal-Kummissjoni. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Issa il-Parlament ikkonkluda l-ewwel qari. Ngħaddu għar rapport tal-Onorevoli Kadek pjan pluriennali għall-istokkijiet tal-ħut fl-ilmijiet tal-punent u fl-ilmijiet tal-madwar was-sajd illi jisrutta dan l-istokkijiet emenda 99 eh, għal ftehim provizorju votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Issa għandna stqarrija konġunta emenda 100 mill-naħa tal-Kumitat minnu favur, minnu kontra, astensjonijiet, għaddiet. Dan ifisser li l-Parlament ikkonkluda l-ewwel qari. Ir-rapport tal-Onorevoli Gardini Mekkaniżmu tal-Unjoni għall Protezzjoni Ċivili għandna emenda 79 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Stqarrija konġunta, emenda 80 min-naħa tal-Kumitat minnu favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Il-Parlament ikkonkluda l-ewwel qari. Ngħaddu għar rapport tas Sinjura Bonafè ir-rekwiżiti minimi għall-użu mill-ġdid tal-ilma għandna l-emendi min-naħa tal-kumitat għandna block vote minnu favur kontra astensjonijiet għaddew emenda 121 min-naħa tal-kumitat minnu favur kontra astensjonijiet għaddiet emenda 133 favur kontra astensjonijiet niverifikaw votazzjoni miftuħa The vote is closed. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Emenda 135 favur kontra astensjonijiet maddeċ. Emenda design mingħata tal-Kumitat. Tajjeb, jekk tridu nivverifika fuq emenda 135. Votazzjoni miftuħa. And the vote is closed. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Emenda design minnaħa tal-Kumitat favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ 134 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Issa nivvotaw fuq il-proposta tal-Kummissjoni b'votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. B'hekk nagħlqu l-ewwel qari ngħaddu għar rapport tal-kollega Danti l-approvazzjoni u s-sorveljanza tas suq ta' vetturi għall-agrikoltura u għall-forestrija nivvotaw fuq il-ftejjin provizorju, votazzjoni nominali, u votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għadda. Mill-ġdid il-Parlament ikkonkluda l-ewwel qari. It-tieni rapport mill-Onorevoli dan il-programma suq uniku għall kompetitività tal-intrapriżi u l-istatistika Ewropea qabel il-votazzjoni nixtieq ngħaddi l-kelma lir rapporter is-Sur Danti. Nadilek il-kelma żewġ minuti massimi. Legi il-Single Market Program Grazzi ħafna. Il-programm ta' suq waħdin hija tiġbor flimkien erba' programmi diġa' huma eżistenti biex insaħħu aħna il-funzjonament tas-suq waħdin qed nitkellmu fuq finanzjament li diġà hija tattivat eh, fuq il-livell Ewropew sa sena 2027 biex naraw li jkollna industrija li tkun qed taħdem tajjeb u tkun sostenibbli speċjalment kumpaniji żgħar ta' das medju ħalli nħarsu s-saħħa tal-annimali tal-pjanti ħarsien ambjentali u numru kbir ta' konsumaturi ħalli bekk nerġgħu Eh, naraw ukoll illi nistabilixxu il-qafas multijanwali tal-istatistika fl-Ewropa dan huwa pjan ambizzjuż ħafna u jagħti jipprevedi illi jkollna 3 biljuni eh, illi jkunu dedikati għal programm Cosme li huwa dedikat għal kumpanijiet żgħar ta' daqs medju li huma verament importanti għall-industrija Ewropea. Hemm riżorsi li huma speċifiċi għall-attivitajiet ta' kontroll fis-suq u anke qed tingħata attenzjoni partikolari għall prodotti li qed jinbieħu online. U anke l-atti delegati għall programm ta' superviżjoni supervizjoni. Aparti minn hekk aħna fit-test qed ikollna Eh, pożizzjoni ċara ħafna ambizzjuża favur ċittadini Ewropej aħna qegħdin eh, nittamaw li l-Kunsill kun jistgħu l-istess ħaġa wkoll. Thank you and uh, first we vote on the Grazzi issa nivvotaw fuq il-proposta sabiex nirrifjutaw il-proposta tal-Kummissjoni emenda 150 minnu favur illi nirrifjutawha minnu kontra astensjonijiet. Il-proposta ma ġietx adottata. Issa ngħaddu għal abbozz ta' att leġislattiv għandna l-emendi tal-Kumitat Responsabbli block vot minnu favur, minnu kontra, astensjonijiet, għaddew. L-emendi min-naħa tal-Kumitat Responsabbli bħala vot separat, emenda 25 żewġ partit, l-ewwel parti minnu favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet. It-tieni parti minnu favur, kontra, astensjonijiet nivverifikaw it-tieni parti votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa Għaddit maġġoranza kbira ngħaddu għal emenda 38 mingħata tal-kumitat minnu favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda mija minna tal-Kumitat. minnu favur, minnu kontra, astensjonijiet, għaddit. Votazzjoni nominali. Emenda 154. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Emenda 155 minnu favur. Kontra. Astensjonijiet għaddiċ. 156 favur kontra astensjonijiet maddiċ 157 favur kontra astensjonijiet maddiċ 158 de votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa m'għaddietx Emenda wieħed minn tal-Kumitat minnu favur. Kontra, astensjonijiet, għaddiet. Mela, ngħaddu għal emenda 152 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. m'għaddietx 153 favur kontra astensjonijiet m'għaddiex issa nivvotaw fuq il-proposta tal-Kummissjoni votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet issa l parlament ikkonkluda l-ewwel qari nivvotaw fuq ir-rapport tal-kollega Martuxello. Nivvotaw fuq l-emendi tal-Kumitat Responsabbli f'block vote minu favur, minu kontra, astensjonijiet, għaddew. Emenda 43 minu favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. Emenda 29 min-naħa tal-Kumitat minu favur, kontra, astensjonijiet għaddiet issa nivvotaw fuq il-proposta tal-Kummissjoni b'vot nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Nadu għal riżoluzzjoni dwar l-integrazzjoni tar-Rom. Nivvotaw fuq it-test oriġinali f'paragrafu 2.4 e, żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet, it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 2.6 test oriġinali minnu favur kontra astensjonijiet għadda. Paragrafu 3.4 Il-test oriġinali l-ewwel parti favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet it-tieni parti favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet. Paragrafu 3 wara punt 4 nixtieq ngħaddi il-kelma lis sinjura Korazza Pilsa biex tipproponi emenda orali. Naddilek il-kelma. Yes, now. Sorry, colleagues. Iva, jidispeċin il-kollegi bħala koordinatriċi tal-Parlament Ewropew fuq id drittijiet tat-tfal jiena nikkonsid nipropendi l-emendi li nikkonsidraw li l drittijiet ta' tfal meta nimplementaw din l-istrateġija nerġgħu nisqu fuq l-importanza li nirrispettaw nippromovu l-istess drittijiet għat tfal Rom. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sinjura Korazza Bilt, hemm xi oġġezzjonijiet għal din l-emenda orali ma jidhirx mela nivvotaw fuq din l-emenda orali minnu favur kontra astensjonijiet ġiet adottata. Issa, premessa B tat test oriġinali b'vot separat minnu favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet. Nivvotaw fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemmi minnu favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet. Ngħaddu issa għar rapport tal-Onorevoli Pakazwar Tudunġja. Ruiz, implementazzjoni ta' dispożizzjonijiet ta' tal-trat relatati ma' ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea. Emenda 4' votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Paragrafu 6 ta' test oriġinali, votazzjoni eh, miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għadda, emenda ħamsa votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ, emenda sitta, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Test oriġinali votazzjoni nominali. Paragrafu 9. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Madiċ. Emenda 7. Votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiġ, emenda seba, anzi tminja, votazzjoni nominali wkoll, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiġ, test oriġinali, paragrafu 26, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għadda. Paragrafu 30. Żewġ partijiet test oriġinali l-ewwel parti minnu favur, kontra, astensjonijiet għaddiet it-tieni parti favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Nivverifikaw it-tieni parti ta' paragrafu 30. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet, ngħaddu issa għal paragrafu 38 tat test oriġinali votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għadda paragrafu 39 test oriġinali minnu favur kontra astensjonijiet għadda paragrafu 42 tat test oriġinali żewġ partijiet l-ewwel parti minnu favur Minu favur. Minu kontra. Astensjonijiet għaddit. It-tieni parti. Favur. Kontra. Astensjonijiet. Għaddiet. Paragrafu 46 test oriġinali żewġ partijiet l-ewwel parti minu favur. Kontra. Astensjonijiet. Għaddiet it-tieni parti ta' paragrafu 46 er- votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Emenda numru wieħed żewġ partijiet l-ewwel parti votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ, it-tieni parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Paragrafu 49 tat test oriġinali, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għadda. Emenda numru 2. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Issa, premessa de Emenda numru 3 minnu favur kontra astensjonijiet maddiċ. Naddu għat-test oriġinali fi premessa D li votaw żewġ partit. L-ewwel parti minnu favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti minnu favur kontra astensjonijiet għaddiet nivvotaw fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemm hi votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa.